il-intejbu l-effettività ta' dan il-fond fil-ġejjieni bħala espressjoni konkreta ta' solidarjetà ma' dawk qiegħda. Grazzi ħafna nagħlqu hawnhekk id-dibattitu. Għada nivotaw dwar dan fin-nofsija. Issa nanna il-rapport Leħner l-interkonnessjoni tal reġisti kommerċali. Is-sur Leħner għal erba' minuti. Grazzi ħafna, Signora President, Signori. Reġistri kummerċjali huma importanti ħafna. Qed ngħiduh dan minħabba id-direttivi mill-kumpaniji differenti qed naraw l-ewwel waħda tfeġġet fl-1968 dan wassal għal titjib kbir fl-2003 kien hemm tibdil konsiderevoli fejn kellna ir-reġistri elettroniċi anke fil-liġi fl-isfond ta' dan kena aċċess transkonfinali li kellu jitjieb b'mod konsiderevoli. Reġistri baqaw jinżamu fuq livell nazzjonali u wkoll stabilixxew dak li kien hemm bżonn tistablixxi fuq livell nazzjonali u x'inhi r-responsabilità nazzjonali ma kenniex tibdil konsiderevoli. L-aċċess għal dawn ir-reġistri hemm bżonn jitjieb, hemm bżonn intejbuh għal fini transkonfinali. Hemm żewġ oqsma ta' interess hawnhekk. L-ewwel l-aċċess ta' ċittadini ċittadini f'termini ġenerali, kull min interessat Eh, espert legali, membru ta' eh, rappresentazzjoni ta' ħaddima, minn ħaddem, ħaddim, jista' jkun interessat fil-natura transkonfinali u koll hemm bżonn klem operabilità ta' dawn ir-reġistri. L-operabilità għandha bżonn titsib ukoll u dan jitratta l-aktar każijiet fejn kompanija jkollha s-sede tagħha f'pajjiż u mbagħad ikollha fera eh, f'pajjiż ieħor Dan jista' jwassal għal dewmin bla bżonn sabiex tlesti reġistrazzjoni fil-istat prinċipali u sabiex twassal informazzjoni għal pajis liħor. Forsi il-proċess ta' jsir aħjar hawnhekk. L-istati membri jitħallew weħedhom ħafna drabi l-interoperabilità ta' dan jgħina nfadlu l-fus u navvanzaw fis-suq intern. Il-kwistjoni ta' informazzjoni fil-reġistru kummerċali. Mish ħagġa li tista' paragona ma aċċess informazzjoni band oħra. Għanna starija legali li ssir minn din informazzjoni minn pajjiż għal ieħor u l-ħtiġijiet punti taħt punti meħtieġa hawnhekk huma differenti. ma tistax ovvjament taqbad u tfarfar responsabilità tiegħek fuq pajjiżi oħrajn, jista' jkun hemm formula standardizzata li tista' tkun ċentralizzata, kun hemm portal ċentralizzati, ikon anka formola standardizzata lingwistikament sabiex l-affarijiet ikunu aktar faċli. Kien hemm inizjattivi differenti li ħadna staqt insemmi li BR u Bright illi jiena nemmen u kollegi oħrajn jaqblu miegħi huma affarijiet li rridu nappoġġaw. Kenna żvantaġġ illi Dan kien proġett volontarju, għalhekk mhux kulħadd kien involut. Għada inizjattiva ta' riċerka għal daqsant għada fi stadju eh, bikri ħafna. Parlament mandux l-expertise teknika sabiex javvanza tal proġett Madonna kollu jina nemmen illi għanna nimbuttaw dan il-proġett. U naħseb li kollegi jgħablu miħaj ta' proġett ikun suċċess jekk ninvolvu l-kulħadd. Irridu niżguraw illi ikonna parteċipazzjoni obbligatorja f'dawn l-iskemi din tkun uh, situazzjoni ideali mżon inwet u progress ġala darba nkunu wasanna f'punt tekniku fejn nistgħu nagħmlu dan. Kull stat membru għandu jkun involut. Sabiex nikkonkludi xtaqt nirringrazzja għal daw kollan voluti, daw kollan voluti mill-kumitati oħrajn u nittama illi niksbu appoġġ u jisa fil-Parlament. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Lechner. Issa għanna sessjoni kħeġdija jura Rojtu fal-għu. Grazie kollegi, il-fat li reġistri kummerċali ma kienux interkonnessi sissa hija falliment tal-Kummissjoni fl-opinjoni tiegħi. Għaliex bħala entità ta' koordinazzjoni għal bosta snin kien hemm applikazzjonijiet għal reġistri kummerċali iżda 19 il-Stat membru għar il-Repubblika Ċekwa. raw interess f'dan il-proġett. Il-kwalità u l-affidabilità ta' ta' din id-data hija xi importanti ħafna u għalhekk irridu li jkun hemm kemm affidabilità kif ukoll libertà għall-informazzjoni, għalhekk insejjaħ biex il-Kummissjoni toqgħod attenta ħafna din il-kwistjoni u nsejjaħ lil tmin stati membri li jifdal biex japprovdu l-appoġġ finanzjarju dan il-proġett. il proġett l accessibilità transkonfinali għal dan il-proġett hija importanti ħafna l-kredituri. Grazzi, sal kellim li jmiss. Signora Tikaw? Grazzi ħafna, Signora President. L-ewwel nett jien nixtieq nirringrazzja l rapporter Sur Lechner għal kooperazzjoni tajba ħafna fuq dan ir-rapport, nexxin nagħmlu ħafna kompromessi sewja ħafna Għal-grupp tiegħi kien importanti ħafna l-obbligatorjetà ta' din li huwa punt importanti u anke l-portal ta' aċċess huwa importanti ħafna. Anke l-aspett tal-ħarsin tal-konsumatur, l-informazzjoni tiġi provduta tkun aġġornata u affidabbli. Din hija vitali għall konsumaturi għax irid ikunu informati fuq l-aspetti legali involuti, irid ikollhom ukoll sistema li tkun ikun jistgħu jizawa malajr u tkun faċli. Issa signora Tikaw. Grazzi, Signora President. Minħabba li 27 stat tal-Unjoni Ewropea fil-mejja tal-kumpaniji huma SMEs naħseb li l-interkonnessjoni tal-reġistri kummerċali hija pass importanti l qoddim Minn jowel ta' jannar tal-2007 l-informazzjoni tal-reġistri kummerċali tittiġi maħżuna eh, mod digitali u tiġi aġġornata online u anki l-aċċess huwa differenti, l-snaw huma differenti, search engines, il-kriteri ta' tiftix huma differenti minn stat membru għal ieħor u għalhekk hemm il-bżonn li l-istati membri jieħdu sem f'dawn l-iskemi f'dawn il-proġetti biex ikun hemm interoperabilità tad-data għal dawn ir-reġistri kummerċali fl-Ewropa. Rridu jieħdu sem ukoll fil-sistema ta' tarif tal su ta' informazzjoni. Dan għandu permetti frankar ta' 160 miljon euro u dan frankar jista' jkun akbar jekk l-invoice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 Kull ma jgħaddi żmien aktar globalizzazzjoni, aktar kollaborazzjoni bejn l-imprizi, reġistri kummerċali jridu jkunu aċċessibbli għal kulħadd. Jekk tassew jirnexxielna nagħmlu interkonnessjoni ta' reġistri kummerċali, il-kumpaniji differenti mhux biss ħafu l ħajjithom iżda jkollhom aktar tisjeħ tal-pożizzjoni tagħhom ikun hemm aktar trasparenza u anki ċertezza legali u għalhekk jiena nħoss li huwa importanti ħafna li d-dejta jkoll hemm armonizzazzjoni għaliha u dan iseħħ fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Bekk nkun nistgħu jkollna aktar trasparenza kif ukoll użu aħjar tad-dejta u anki jekk ikun hemm tibdila fil-sede tal-kumpanija jew jkun hemm sussidjarji f'membri ġodda jew inkella jkun hemm twaħħid tal-kumpaniji ġodda. Bekk nkun nistgħu ntejbu sitwazzjoni. Grazzi, is-Sinjura Nielsen. Le, tajpwis. Ekk nkun għatna franka ħin issa naddi għal kelma l-Kummissarju. Dam, Monsieur le Député. L'interconnexion de registres de commerce est un projet utile pour renforcer. Interkonnessjoni tra registri commerciali, signora President, signori, hija importanti ħafna sabiex insaħħu l-kumpaniji fl-Ewropa. Rridu li l-SMEs intuhom l-aċċess għas-suq. Għalhekk nixtieq nirringrazzja lis sur Leħner għal dan ir-rapport. Naħseb il-punti di vista tagħna huma simili ħafna għaliex il-Kummissjoni mill bidu tal-proposti leġislattivi tal-2011 ħaj isu il-punti li inti semmejt. Qegħdin naraw xġara bil-kriżi li għaddejna minna u kemm huwa importanti li konna dan l-approċ biex bekk konna fiduċa fidejn minnaħa ta' ċittadini. Lekk irid ikun aġġornament għal kumpaniji u għalhekk ir-reġistri kummerċjali huma importanti ħafna xe kompru tarif fuq il-kumpaniji u jinkludu wkoll l-obbligi għal privatezza. Irid ikun hemm ukoll inkluż dawn tarif iżda jekk ikun hemm kumpanija li jkollha sede f'pajjiż ieħor meta mqabbel mal-klijent ikun hemm diffikultà għall-aċċess informazzjoni u għalhekk jekk dawn l-interkonnessjoni ta' reġistru kummerċjali ħad ippermetti għal aktar ħeffa dan ħajkompli ħajf fil-ħajja ta' kulħadd. Fuq ir-rapport tas Sur Lehner nista' nikkonkludi li intom mħasbin fuq il-pis amministrattiv addizzjonali li jista' joħroġ mill-interkonnessjoni ta' dawn ir-reġistri kummerċjali. Nista' nsarħraħlek rasek minn issa li aħna m'għandniex moħħna li nimponu aktar spejjeż diretti u indiretti fuq il-kumpaniji. Aħna rridu li jissem ikun obbligatorju minn stati membri biex jikollaboraw fl-imkien. Ovvjament, dan sta għall-istati membri u jekk jaċċettaw dan ikun jista' jkun ta' suċċess. Irridu wkoll naġġornaw il il-tarif, speċjalment tal-sussidjari, u għalek ħajkun hemm proposta li kopru dawn l-aspetti għal istati membri differenti. Dan huwa importanti għas-suq intern. Aħna nirrakmandaw ukoll li nwaqfu punt ta' ċess waħdini għat-tarif għaliex aħna tal-opinjoni li rrid ikun hemm sim tal-aċċess ta' informazzjoni mill-pajjiżi differenti, għall-SMEs, għall-kumpaniji differenti, żaru kbar, medi u anki għall-kumpaniji minn stati membri differenti li rridu kollhom aċċess għall-informazzjoni mingħajr xkil. għall għanijiet għal dan l-aċċess tassaw aħna rridu li l-informazzjoni tkun aċċessibbli bl-ilsna kollha tal-Unjoni Ewropea. Din hija sine qua non biex bekk nkunu nistgħu niksbu suq intern waħdini għaċ-ċittadini tagħna. Aħna rridu reġistri li jippermettu l-importazzjoni tal-informazzjoni nazzjonali li tkun iċċarata, li tkun inkluża fir-reġistri għaliex din informazzjoni tista' tvarja minn pajjiż għal ieħor. Meta nitkellmu dwar il-kwalità tal-informazzjoni provduta, għal reġistri kummerċjali din tkun affidabbli u aċċessibbli. Dan huwa messaġġ b'saħħtu minn naħra tiegħek u aħna ħadna nota ta' dan fil-Kummissjoni. L-inizjattivi kollha tal-Kummissjoni ħajimxu f'din id-direzzjoni rridu niżguraw li l-ħarsin tal-informazzjoni privata u komuni tkun tassew ħarsa. Ir-rwol tagħna huwa li nimplementaw l-interkonazzjoni aħjar reġistri kummerċali biex ikuna benefiċċju tal-kumpaniji u tal-ħaddiema. Dan il-proġett ħajsaħħaħ mill-ġdid l intern u għalhekk il-Kummissjoni tħares il qudiem pil-ħerqa biex nadottaw din il-rapport fil-planarja, biex intom tadottaw fil-planarja. Dan it-tem id-dibattitu, issa l-votazzjoni s-seħ għada Fin-nofsija naddu għal punt li fuq l-agenda fuq il-rapport ta' Zwifka dwar l-implementazzjoni u revizjoni ta'